li għandhom xaqsmu l afganistan Naddu issa għas-suġġett li jmiss jekk m'hemmx kummenti fuq eh, l-avviżi tiegħi ser nitkellmu dwar eh, mutilazzjoni ġenitali femminili. Is-Sinjura Garcia Perez eh, il-mutilazzjoni ġenitijali femminili hija meqjusa bħala ksur ta' drittijiet tan nisa turi l-nuqqas ta' gwaljanza bejn is-sessi. Diskriminazzjoni bejn diskriminazzjoni fuq in-nisa hija pratikata fuq in taħt fuq tfal taħt l-età u għalhekk hija ksur ta' drittijiet ta' tfal ukoll ifisser irid niksru id-dritt għall-integrazzjoni l-integrità tal-bnedmin. F'Diċembru tal-2014 l-Assemblea Ġenerali tal-Ġis Uda adottat rizoluzzjoni sabiex nintensifikaw l-sforzi sabiex neliminaw il-mutilazzjoni eh, ġenitali femminili. F'din ir-riżoluzzjoni l-istati ġew eh, mitluba fil-fatt joħorġu eh, bi strateġiji sabiex neħu din il-prassi u dan fuq kollox billi eh, nħarġu il-mexxejja reliġjużi kif ukoll nies fil-qasam mediku sabiex ukoll ikunu jistgħu joffru l-appoġġ meħtieġ għan nisa li qed li qed ibatu minn dan. Nixtieq insemmu nixtieq nikwota jien qatt ma ninsa din il-ġurnata, jien kelli 12 sena u oħti kella xar snin, konna qegħdin ehm, konna qegħdin mal-ġenituri tagħna u morna fil-fatt inżuru l tzija tiegħi, it-tija tiegħi ħadetni fil-kamra tal-banju hemmhekk ħafna nisa qabżu fuq iżammewni u fetħuli sa'ajja tgħid eh, mex tejt waħda li tgħid persuna li tiġilet kontra l-FGM. Jiena bdejt nibki għax kien hemm ħafna kien hemm ħafna dem u bdejt inweġġa bdejt nħoss ix-xafra. U qalu li biex ma nibkix għaliex qalu li biex ma nibkix għax hija tal-mistija li nibki. Fl-Afrika il-familja paterna għandhom id-dritt fuq il-familja minnaħat tal-missier għandhom id-dritt fuq il-ħajja u l-mewt tat-tifla. Aħna jgħidulna illi għandna bżonn nżommu l-opinni tagħna għalina nfusna. Din iskrizzjoni ta' xiġri miljoni ta' nisa fl-Europa u fil-bqija tad-dinja għadhom vittmi eh, ta' din il-prassi. nisa li kienu vittmi tal-FGM għandhom bżonn ħafna kuraġġ fin-nisa li għaddew minn FGM li huma il huma Ewropej ħafna drabi għaddu minn din il-proċedura jiġri fil pajjiżi minn fejn ġejn familja tagħhom. Iżda ġiri tiġri wkoll fl-Ewropa saret fit-13 il-pajjiż żgur. Irridu fil-fat milux ħareċ rapport biex jiġi biex jiġi eliminat eh, dwar l-eliminazzjoni tal-FGM. Nixtieq insaqs il-Kummissjoni x'azzjoni ħadet fuq dan is-suġġett u kif ser jappoġġaw l-Istati membri sabiex eh, joħorġu b'indikaturi u jaddottaw leġislazzjoni u kif ser kontribwixxu għal din il-politika u relazzjonijiet esterni. Nixtieq nkunu nafu wkoll kif il-Kummissjoni ser tigarantixxi illi x-xogħol tagħha fuq ehm, pjanijiet operattivi se fil-qasam tal-ġustizja ser fil fat e, se jorbtu ma jorbtu ma l-azzjoni sabiex l-FGM jiġi eliminat. Irridu proteġu u kol id-drittijiet ta' dawk li qed isaqsu għall-azil minħabba e, minħabba l-FGM u dan taħt il-rikas li kienem eh, u direttiva dwar l-azil. Kif tista' taraw hemm diversi kwistjonijiet illi jolqtuna hawnhekk, irridu nieħdu azzjonijiet tanġibli, irridu neliminaw l-FGM din tkun priorità għal l-aġenda internazzjonali tagħna. Jekk il-liġijiet mhumiex applikati b'mod stret mela l-isforzi tagħna ser ikunu għal xejn. Din hija press li tmur kontra tikser drittijiet fundamentali tan-nisa u għandha eh, effetti psikoloġiċi qawwija meta n-nisa stess jgħidulhom illi eh, huma huma stess li jdu proteġu n-nisa u l-bniet fil-komunità tagħhom Niftakru u koll illi soċieta organizzazzjoni, irrit ikun hemm kooperazzjoni wkoll ma' organizzazzjonijiet ċivili għaliex din hija essenzjali sabiex ikunu nistgħu eh, neħilsu minn din il-press dan pressi brutali li m'għandix teżisti f'dan is-seklu. Jikaw xaħat li seri prova jġustifika din il-prassi għal kwalunkwe raġun nistaw nejdu b'vuċi għolja li tradizzjonijiet u l-kulturi għandhom limitu. Għandu jkun hemm dejjem rispett għad-drittijiet tal-bniedem. Jurova. Grazzi ħafna, Signora Garzia Perez, Signora Ġurova għal-Kommissjoni. Mela, nirringrazzja lil parlament speċjalment il-relatur, tal-isforz tal li qiegħed issir eh, fuq din il-kwistjoni u anka fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni illi adottajna fil-25 ta' novembru tal-2013. Il-Kommissjoni tisħaq il-pożizzjoni tagħha kontra il-mutilazzjoni ġenitali femminili. Din il-prassi hija ksur ta' drittijiet tal-bniedem u anka ta' drittijiet tat-tfal. Tikser l-integrità fiżika tan-nisa u tat-tfal u toħloq impatti li jkunu magħhom għal ħajjithom kollha u li anke f'ċertu każi jistgħu waslu għal mewt. Il-Kummissjoni kif ukoll mas servizz tazzjoni esterna qed tisħaq fuq l-azzjoni l-azzjonijiet li ħadet f'dan il- din il-komunikazzjoni. Palis qegħdin nipprovaw inżidu l-arfien tagħna jider illi jista' jkun hemm madwar 125 miljun vittma eh, fid-dinja u mal-500,000 vittma fl-Unjoni Ewropea. Ma taċ għandna informazzjoni kif eh, qed isir dan kollu fuq min u minant min u għalhekk huwa importanti li aħna nżidu l-arfien tagħna. Flimkien ma l-Istitut Ewropew tal-Ugwaljanza bejn is-sessi għandna bżonn metodoloġija u anka indikazzjonijiet biex nkun nistgħu noħolqu stima fuq din il-problema fl-istati membri. L-istudji ta' dan l-istess istitut jistgħu jagħtuna iktar eh, deskrizzjoni aħjar dwar is-sitwazzjoni ta' din il-problema bejn l-immigranti fl-Unjoni Ewropea. Sabiex aħna kun nistgħu noħolqu strateġija biex neliminaw din il-prassi. Bħalissa anzi sa nagħmlu fuq il-prevenzjoni biex nkunu nistgħu noħolqu din il-bidla soċjali biex din it-tradizzjoni tiġi abbandonata għandna bżonn eh, azzjoni legali ma mhux biżejjed u għalhekk il-Kummissjoni hija favur illi fejn anzi li naħdmu ma dawn is-soċjetajiet li jaħdmu kontra il-mutilazzjoni ġenitali femminili. U għalhekk hemm proposta ta' 4.5 miljun euro illi tiġielet kontra din il-problema fl-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni qiegħda tiffinanzja erba kampanji ta' kuxjenza speċjalment fuq din il-problema tal-FGM. Fl-azzjoni esterni tagħna aħna wkoll nappoġġaw proġetti simili fejn isir l-abbandun ta' din il-prassi. Nisħu ħafna fuq il-ġustizzja fejn qegħdin noħolqu sitwazzjoni fejn id-drittijiet tan-nisa jiġu imħarsa permezz ta' l-appoġġ tal-Parlament Ewropew konna wkoll pjattaforma fuq eh, l-internet għal vitmi ta' din il-problema u għalhekk eh, ta' dan anka ta' dan l-appoġġ turuna nixtieq ningrazzjakom il-Kummissjoni qiegħda taħdem biex tinkludi din il-problema eh, f'linji gwida illi tixtieq toħloq fuq il-ħarsin tal-integrità tat tfal. Kif qegħdin inħarsu il-vitmi. U din id-direttiva għandha tiġi trasposta f'Novembru tal-2015 sabiex il-vitmi ta' din il-problema jkollhom aċċess faċli għal appoċ speċjalizzat illi tħarisom kontra kull tip ta' dannu fiziku u anka emozjonali waqt xi investigazzjonijiet jistgħu jsiru anka jsiru xi workshops fuq l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Sar workshop infatti il-ġimgħa li għaddiet u fis-sitta ta' anzi fis-sitta ta' frar fil-ġurnata fejn infakru anzi nipprovaw noħol iktar kunxjenza fuq din il-problema. Apparti minn hekk isir ħidma wkoll ma' professjonisti legali permezz tal-pjattaforma e-Justice. Issa fuq id-dimensjoni esterna ta' din il-kwistjoni. L-aċċess għal ġustizzja u l-ħarsien ta' drittijiet tan-nisa inkluż il-dritti li ma jsofrux minn prassi tradizzjonali huma prioritajiet għalina anka fl-istrateġija ta' politika tagħna. nipromovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u biex namlu dan namlu anka dialogu soċjali sabiex nkun nistgħu nħarsu il-drittijiet tan-nisa apparti minn hekk aħna wkoll favur inizjattivi ta' lobbying biex intejbu il-leġislazzjoni nazzjonali u li jkun hemm politika nazzjonali adegwata fuq drittijiet tan-nisa nappoġġaw ukoll eh, kwistjoni ta' capacity building għall autoritajiet anka illi hemm iktar kuxjenza fuq il-problema fis soċjetajiet kollha. Darba fis-sena issir eh, taħriġ speċifiku fis-servizz estern, tazzjoni esternanzi u dan anka issir anka fil-missjoni ta' komissjoni tal-Parlament kif ukoll fl-istati membri mill-2012 l-Amnesty International ukoll kienet mistietna biex tindirizza sessjoni fuq din il-prassi. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. ħafna mill- kellima tagħna sa jkunu nisa. Nibdew Sinjura Ester Asferagut. Grazzi ħafna. Mela fuq il- Anzi dakinhar tal-ġurnata kontra il-mutilazzjoni ġenitali femminili, aħna bħala l-IPP edin nisqu l-pozizjoni tagħna kontra din il-problema din eh, dan l-iskandlu għandu jieqaf fejn tfajliet żar anka tfal jaddu minn din it-tortura illi jissir ta' parsi minħabba tradizzjoni, minħabba reliġjoni, minn kella raġunijiet kulturali. U nafu li dinja problema li anka ssir, anzi s-seħ fl-Unjoni Ewropea. U nafu li hemm madwar 500.000 vittma fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna bħala grupp politiku nixtiequ nilqaw l-impenn tal-Kummissjoni u nixtieq ngħid ukoll illi dan il-pjantazzjoni li jidher eh, kemm xejn ambizzjuż sissa qatt m'għandux kalendarju preċiż marbut miegħu, kalendarju li permettilna ikonna idea aħjar ta' li pjanar għal miżuri li jridu jsiru manna lebda skadenzi għal dawn il-miżuri irri għanna nieħdu kontra l-FGM u għalek nitlob li senjura Kommissarju għalix anzi li jena ħadd e, nota tal-impenn illi hija semmit jider li jiva sejrin fil direzzjoni tajba. Naħseb illi il-ħakna il-mira tal-mistoqsija orali tagħna ġifiri li konna pożizzjoni u li konna direzzjoni għal roadmap. Għanna bżon impen sħiħ, ma rridux li jgħodu jgħaddu snin biex nħdu azzjoni fuq dan. Grazzi għall-SNDs. Is-Sinjura Marija Arena, żewġ minuti, grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Kommissarju ta' din il-prezentazzjoni illi uritna x'azzjoni tista' tieħu l-Kummissjoni u aħna nilqgħu dawn l-azzjonijiet azzjonijiet kompleti li jinkludu koll l-aċċess għal kura tas-saħħa, l-ħarsin tan-nisa u tat-tfal, anka persuni li qegħdin ifittxu l-azil sabiex nkun nistgħu niġġieldu din il-problema. Fl-istess ħin jiena naqbel mal-kollega tiegħi min tkellem qabli għaliex m'għandna l-ebda kalendarju, manna l-ebda skadenzi. Iridu mm, ikonna skadenzi ċari se niġbru l-informazzjoni u Għalhekk ikun diffiċli naraw kif imxew l-istati membri fuq il-miżuri li suppost ħadu biex niżguraw li kien hemm dan il-ħarsin anka internazzjonali kontra din il-problema fejn issir din il-prassi tal-FGM. Hemm pajjiżi illi huma imsejħa bħala anzi huma meqjusa bħala pajizi siguri fej ma jissirx FGM, pero hemm reġjuni f'dawn l-istess pajizi illi sir fejn issir din il-problema. U għalhekk hemm ħafna inċertezzi dwar dak li qed isir mill-istati membri dwar din il-problema. Jider li għanna katalogu ta' intenzjoni tajbin, pero xinu jisir f'mod konkret biex naplikaw dawn il-mizuri. Grazzi, signora Von Stork, għal zewċ minuti fisem li sijar. Nisa, għaw ħafna nisa unek. Mela, il-problema ta' l-FGM tinstema li miex problema tal-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li iktar nassoċjaw ma l-Afrika u mal-kultura Afrikana, però din il-problema waslet anka fil-kontinent tagħna. Dawn il-persuni illi jwettqu ħaġa bħal din fl-Ewropa, kull min irid jippratika l-FGM Irid jiftakar li din mhix parti mill-kultura tagħna ma tistax tiġi integrata fil-kultura tana. Aħna ma nistax naċċettawha fil-pajjiżi tagħna la nisa la l-irġiel la tfal bnietu la qassubien ħadd mu mutilat. In-nisa u il-tfal għandhom bżonn għandhom bżonn lajnuna u miljuni ta' nisa u tfal illi soffru minn din il-problema kull sena u ħafna minnhom ma jingħataw lebda għajnuna. U l-unika għajnuna illi tingħata hija infatti minn assoċjazzjonijiet kristjani. huwa importanti li dan ngħiduh għaliex fl-Unjoni Ewropea u għalhekk huwa importanti illi niftakru li din hija kwistjoni ta' fund fundamentalizmu illi hemm ukoll ħafna assoċjazzjonijiet kristjani li jagħmlu ħafna ħidma kontra dan. Kelli ma' limis. Signora Berder, jina ħad pjaċir nisma fuq l-implementazzjoni ta' dawn l-azzjonijiet kontra din il-problema daqsekkera tal-FGM, il-mutilazzjoni ġenitali femminili. Hawnhekk qegħdin insemmu ħafna figuri fuq livell ta' Unjoni Ewropea u anka fuq livell dinji, però ma nafux eżattament x'inhuma il-figuri eżatti għax m'għandniex data affidabbli li nistgħu ngħidu huwa illi hemm nissa li huma vulnerabli illi huma l-iktar friskju. X'aħna nagħmlu eżattament biex niġbru l-informazzjoni u kifħa nindirezzaw il-problema jekk ma nafux eżattament kemm kbira. Il-Kummissjoni jidher qiegħda tieħu pen biex tgħin lill-Istati membri u din hija xi ħaġa li nilqgħu bisħiħ. Fl-istat fil-Renju Unit l-unika każ ta' prosekuzzjoni fuq din il-kwistjoni urit illi il-professjonisti legali ma tantx għandhom għalfin fuq din il-problema lanqas u ma kienux jafu anka xin il-politika tal-isptar fuq eh, din il-kwistjoni. U għalhekk professjonisti kemm tobba kemm professjonisti legali għandhom ikollhom iktar għarfien fuq din il-kwistjoni, anka jkun jafu xandom jagħmlu meta jkun hemm l-evidenza. It-taħriġ jista' jieħu biss ftit ġranet, però jgħin ħafna sabiex nkun nistgħu niġġieldu il-konsegwenzi tal-FGM. Importanti illi nżidu l-arfin bejn il-professjonisti, però dan mhux biżżejjed idu naħdmu fl-imkien mal-komunitajiet sabiex nibdlu l-attitudnijiet u anka nitkellmu fuq għal kwestjoni nappoġġaw dawk l-ommijiet illi huma kontra din l-istess eh, problema u banka nagħtu appoġġ lil vittmi. Grazzi. Sinjura Bjork, għal-minuta nofs. Grazzi ħafna il-mutilazzjoni ġenitali femminili hija violenza kera ħafna kontra n-nisa u it-tfal f'kuntesti differenti dejjem ikonna l-istess mira ġifiri li nisfruttaw in-nisa li nlimitaw is-sesswalità tagħhom u anka l-eżistenza tagħhom fi spazji pubbliċi. Il-vjolenza kontra in-nisa u l-bniet sfortunatament narawha ħafna. U l-FGM hija eżempju ikra ħafna ta' din it-tip ta' violenza. Biex inkunu effettivi irridu nintegraw il-ħidma tagħna fil-ħidma aktar ġenerali kontra l-abbuż eh, fuq il-nisa u fuq il-bniet, għandna bżonn nkunu daqsxejn femministi. U irridu inħarsu lejn din il-violenza patrijarka li għandna fis soċjetà anka meta nqisu il-situazzjoni li għandna bl-istupraturi bħalissa. Biża li tista' tiddomina l-ħajja tagħna ta' kuljum. L-FGM hija ksur tal-drittijiet tan-nisa u għalhekk il-Kummissjoni għandha tagħmel mill-aħjar tagħha sabiex tkun tista' tiġġieled din il-problema. Grazzi. Is-Sinjur Sebastja għal żewġ minuti għal-ħodor. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Un anka nixtieq nifraħ lil il-kitib ta' din il-mistoqsija li naħseb li dina kwistjoni rilevanti ħafna. Din hija kwistjoni li mhijiex biss ta' interess għan-nisa, però s-soċjetà in ġenerali għaliex għal dar boħra edin naraw differenza kbira bejn dak li edin nimpenjaw li nieħdu imma mbagħad x'inhi l-implementazzjoni. L-FGM hija reat u għalhekk għandu jkun hemm il-konsegwenzi tagħha. Speċjalment għal eh, dawn l-istati membri illi imorru kontra il prinċipi il tagħna sabiex inresqu dawn il-persuni dim il-ġustizzja. Però li l mill-problema legali hija problema wkoll għaliex hija vjolenza kontra n-nisa u għalhekk minnaħa tal-Kummissjoni hemm bżonn illi tibda eh, tapplika dak li qed timpenja ruħa fuqu. Hemm wieħed u erbajn każ bħalissa fil-Unjoni Ewropea. U sfortunatament ħafna nissa jaraw bħala konsegwenza inevitabbli xi ħaġa li ma jistgħux jħarbu mit-tradizzjonijiet tal-familja tagħhom u għalhekk iridu nakkużaw kull meta din il-ħaġa ssir anke noħolqu programmi ta' edukazzjoni kontra din il-problema għaliex dik hija ċavetta illi għanna, għanna bżon eh, kampanji ta' kuxjenza b'saħħithom ħalli anka jkonna politika ta' għazili responsabbli. Xi ħaġa li rna nisqu fuq infatti. Minuta għas-Sinjura Burs għalli FDD. Hemm mijiet u eluf ta' każijiet ta' FGM fil-Renju Unit u ħadd ma tressaq quddiem il-ġustizzja xi ħaġa kera ħafna rappresentanti maħtura u eletti injoraw din il-prassi sabiex ma jkunux jistaw joffendu dawn il-komunitajiet minoritarju ma jkunux razzisti. B'sitwazzjoni bħal din, din il-prassi allura tkompli issir. Dawn huma in-nies illi kienu ta' dizappunt għal nissa u għal bniet illi kellhom ibaxxu rasum qudiem din il-prassi ta' tradizzjonali. U għalhekk il-Kummissjoni għandha jkollha il-kuraġġ biex taġixxi għanna natu priorità l ħarsin ta' nisa u mhux l politika Għandek blue card, Signora Burs. Pero għan provaw nilimitaw mill-lum, taċċet taħħa. Signora Bieda, il-kollega tana mill-juki pettejt li għandu jisir iktar fuq din il-kwistjoni, pero allura għalfejn il-grupp ta' ma ivvutax favur ir-riżoluzzjoni ta' Deċembru tal-2013 li tikkundana din il-problema. Forsi meta naħdmu fl-imkien, anzi għandna nindunaw li meta naħdmu fl-imkien, hekk nkunu nistaw immexxu l qudiem Jiena ma kontx hawnhekk. Però naħseb li kemm il-liberali u il-demokratiċi għandhom ħafna fuq spallejhom fuq deċiżjoni li ħadu, ma naħsibx li kienet mistoqsija f'waqta. Grazzi, Signora Majer, għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Kollok 15-il sena u minħabba idea perversa tispiċċa mutilat. Xi ħaġa illi qed niġildu f'ħafna pajjiżi hemm miljuni ta' vittmi fid-dinja. U f'ħafna pajjiżi dinja kwistjoni li tmur kontra il-liġijiet tagħhom, però xorta għandna ħafna każijiet anka f'pajjiżi bħas Somalja anka bejn l-immigranti per eżempju. Aħna meta meta jidħlu l-immigranti qiegħda tidħol kwal din il-problema, aħna mhux qegħdin ngħinu n-nisa. Irridu anka Irridu anka nħarsu lejn il-problema tal-Iżlam wara din il-problema. Grazzi. Estas Grazzi, is-Sinjura Limis. Desde el Partido Popular condenamos eh, la violación más. Mela, aħna mill-PPE nikkundannaw dawn il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet umani li jsiru minħabba l-FGM. Kull sitt minuti tifla tkun vittma ta' din l-atroċità u dinija prassi illi edha isseħ fi 28 stat membru. Il-kultura, il-reliġjon, it-twemmin, dawn ma jiġġustifikawx din il-forma ta' violenza. Martin Luther King kien qal illi dejjem ikun wasal il-waqt biex namlu xaġa tajba, attivist wasada eh, viri kienet ili kienet id-deċidiet illi tikser is-silenzju u tajt dak li għaddit minnu meta ta' 13 sena ġiet immutilata minn waħda mill-mexxejja tal-tribu tagħha hija għaddiet mill-lar tip ta' mutilazzjoni femminili ġenitali li seta taddi minna. U fil-fatt din hija xi ħaġa illi smajna dakinhar li żewġet ir-reġel tagħha qabad sikkina u prova jieħu azzjoni violenti kontrija. U allura, jekk mara ma taddix minn dan il-proċess violenti, hija mbagħad tispiċċa imkeċċija. Għal min jemmen illi din il-mara trid minn din il-proċedura biex tassew tkun pura. Ħafna darbi ma nisa li wetqu il-proċess u ħafna drabi in-nisa bħala riżultat tal-mutilazzjoni jkollhom problemi psikoloġiċi u fiżiċi madwar matul ħajjithom. U hemm proverbju u kol eh, mis somalja li tajt illi dak illi silma persona wahda imbat jaffetwa il-kolħat. Bekk irridu infissru aktar minn sempliċi rida biex tassew inneħwa għal kollox din il-prattika nishtiqu illi kunem repressjoni sħiħa mill-istati membri biex bekk fuq livell dinji din il-prattika tispiċċa darba l-dejjem. L-Enrevoli Ward għal-minuta. Jiena tqajt ma dawk illi edin jidġildu kontra l-FGM u dawna u rewna illi billi naħdmu flimkien u nappeġġaw iż-nisa affettwati mill-prassi nistaw imbidlu s-sitwazzjoni. Il-kampanji għandhom ovvjament il-ħajja tagħhom iżda li kwistjonijiet jibqgħu magħna. Bekk irridu nitkellmu bleħenna qawwi biex bekk nimxu l-qoddim biex jifiri biex ikonna tolleranza zero. U mod biex namlu hekk huwa illi ikonna appoġġ sħiħ mill-komunitajiet biex mbagħad nisimgħu l-esperjenzi u l-istejjer ta' dawk li għaddew mill-FGM biex bekk inneħħu it-tabu, l-istigma madwar ir-ritwal Bekk nisimaw ix-xhieda ta' dawk involuti pal professjonisti tas saħħa l-avukati, dawk li jaħdmu fil-komunità, nisa u rġiel. Bekk nuru li din hija kwistjoni li rridu nindirizzaw kemm fid-djarna u anki f'pajjiżi oħra. Toleranza zera ifisser li konna aktar diskussjoni dwar dan il-metodu. Inbidlu l-lingwaġġ li nużaw biex bekk il-vitmi ikollhom id-dritt, id-drittijiet tagħhom dejjem dawn iridu jitħarsu. Grazzi l Ward. Is Issa l-Onorevoli Ġitis Fnafska li għanda minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Xi snin ilu jiena kontet naqra The Desert Rose u jina ma kont smajt dwar dan il-fenomenu dwar din il-violenza kontra n-nisa u t-tfal. Din hija xi ħaġa li għadha s-seħħ tal-ġurnata, U l-lum għadna niltaqgħu ma' nisa u bniet li ikollhom jgħaddu minn din il-prattika tant orribli. U mem lebda skuża għal din il-prattika lix eh, il-bniet jitilfu ħafna dem meta jgħaddhom il-proċedura mbagħad ibatu għal ħajjithom ehm, minn ħafna problemi anki meta jkollhom il-ċiklu tagħhom u allura bekk qegħdin nikkundannawhom minħabba dan il-fenomenu. Bekk irdu naraw illi il-prattika tiġi projbita mill-pajjiżi involuti. Bekk hawnhekk fl-Unjoni Ewropea irridu nagħmlu l-almu tagħna biex inwaqfu tali prattika u natu kastik il-dawk illi jiprattikaw il-proċedura u anki il-ġenituri illi ħallu li bnit taħħom jaddu minn din il-proċedura. Grazzi. Il-President, l-Onorevoli Becerra għal-minuta. Grazzi, President. L-FGM u għat brutali għat kontra id-drittijiet umani u ma nix ikonna tolleranza għal din il-ħaġa. Ma nistawx nirrispettaw il-kulturi jew twemmin f'dan il-kas. Pal-istupru, din il-prattika hija xi ħaġa li tintuża mit-terroristi biex bekk ġisem tal-mara issir vittma ta' violazzjoni u ta' violenza. U allura jiena nitlob il-Kummissjoni biex toffri miżuri u pjantazzjoni budget adattat biex bekk inwetqu azzjoni sħiħa u anki nirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Il-Presidenza attwali u kol għandha tpoġġi dan is-suġġett fuq l-aġenda tagħhom. U nafu illi meta mara tgħaddi minn din il-proċedura dina wara kollox hija t-tifla tagħna oħtna li qed tiġi mutilata. L-Onorevoli Vallina, grazzi ħafna President naqblu l-kol kemm aħna li l-FGM huwa huwa kas ta' violazzjoni sħiħa kontra n-nisa kontra l-bniet il-bniet iżda għanna u kol għawnek forma estrema patriarkali kontra il-ġisem tal-mara. Bekk irridu nirrikonoxxu illi l-FGM huwa forma ta' persekuzzjoni għabbażi tal-ġeneru u danna jaqa taħt il-Konvenzjoni tan nazzjonijiet Uniti dwar il-kondizjoni tar refugjati u għallura tassew rridu wkoll nsegwu il-klim tal-Segretarju Ġenerali u fir fil-rigward tan vitmi ta' din il-prattika. Iżda mbagħad għandna wkoll sitwazzjonijiet fejn persuni jintbatu lura f'pajjiżhom eh, b'mod mhux leċitu u allura dawk kollha minna li nemnu fl-ugwaljanza ma nistgħux niskużu niskuż nagħtu skużi għal sitwazzjonijiet bħal dawn. Grazzi l-Onorevoli Koraw għal minuta. Grazzi kollegi. Nafu li jgħu ħafna kollegi femminili bħalissa fl-awla u tajjeb nitkellmu dwar dan is-suġġett Mela, Iva, dan huwa għat barbaru l-Amnesty International tajdina li 3 miljoni jaddu mill-FGM kull sena u kważi 8,000 eh, jaddu minn din il-ħaġa kull sena u allura l-azzjonijiet ħafna minn dawn qegħdin iseħħu fl-Unjoni Ewropea. U allura jisiru ħafna atti atroċi u dawn ikollhom effetti fiżiċi iżda wkoll effetti psikoloġiċi in-nisa illi teħdila l-sesswalità tagħha u hekk qed teħdila il ruħ tagħha u allura naqbel ma' l-kummissarju meta tajt illi iva irridu nitwazzjoni preventiva u l-pjantazzjoni tista' tkun xaġa tajba iżda irridu naħdmu wkoll fuq id-dritt ta' għażil għal min jaħrab jew min irrid jintbat lura f'dawn il-pajjiżi. Grazzi. L-Onorevoli Godan. Grazzi ħafna. Kif nistaw nitkellmu favur l-FGM? Għaliex dana kollu jmur kontra l-kultura tagħna fl-Ewropa. 75 miljon persuna fl-Europa mad-dinja u 500 elf fl-Europa jaddu minn din il-proċedura. U allura ma mlebda rispett għal-liġi u memx tentattivi għal-integrazzjoni. U allura sa qegħdin nitkellmu dwar ħarsin għal vittmi permezz ta' proċeduri ta' azil, iżda konsekwenzi tal-miżuri fisser li aħna nkunu qegħdin inħeġġu dawn il-prassi orribli f'pajjiżi tal-oriġini għaliex ikun hemm ġdid ta' kif wieħed ikun jista' mbagħad jikseb il-migrazzjoni. U allura hemm liġijiet u sanzjonijiet għad dispożizzjoni tagħhom u dawn jużawhom għal iskopijiet tagħhom. U allura l-istati membri eh, jistgħu jagħmlu leġislazzjoni fuq bażi nazzjonali. L-Onorevoli Gabriel, żewġ minuti. President, ma jistax ikun hemm skużi għal FGM irridu namlu l-almutana biex neqirdu darba l-dejjem dan ir-reat u ninsisti fuq ħames punti dwar il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni ta' Novembru 2013 naqblu li neħtieġu kalendarju u skadenzi biex bekk nitu azzjoni. Mbagħad nixtieq nisħaq rwol ewlieni illi l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza tal-Ġeneri għandu meta jridu nejnu l-Istati membri biex ikollhom indikaturi fuq l-FGM. Mbagħad il-qasam estern għal politika biex aħna naqirdu l-FGM. Nġbet l-attenzjoni ta'kom għall importanza ta' konsistenza u koordinazzjoni kif semmejt inti. U mbagħad inti trid ukoll tikkoordina mar-rappreżentant ta' drittijiet umani mal-kummissarju responsabbli għall-azzjoni esterna. Ġifieri konna koordinazzjoni kooperazzjoni u anki nittu azzjoni biex bekk noħol u approċ olistiku Ewropew. Umbat u importanti illi nqisu kol l-FGM u nqisu dan il-punt meta nitkellmu dwar politika ta' migrazzjoni għaliex fuq naħanna talba fuq tal-azil u allura irridu kol naraw eżattament x'huma ma dawn it-talbiet biex imbagħad naraw it-tfal ta' dawn il-familji eh, migranti irridu naraw jekk għandhomx eh, periklu tal-FGM. Umbat irridu noqogħdu attenti. Dina eh, mhijiex xi proċedura medika, din hija violazzjoni ta' drittijiet umani. Grazzi ħafna l-Onorevoli Rodriguez. Grazzi ħafna, President. Mem ebda ġustifikazzjoni għal mutilazzjoni ġenitali femminili, Nisimaw dwar kulturi, tradizzjonijiet, etc. le, dan huwa rejat. Nisa li għadhom sar edin jiġu eh, violati b'dan il-mod għanna 200.000 illi xaktar għaw vitmi ta' din il-prattika. Fit-territorju Ewropew, in-nisa edin friskju għalix dawn jintbatu pajjiż ieħor u jgħaddu mbagħad minn din il-prattika, prattika medjevali u allura il-mutilazzjoni ġenitali femminili hija ħaġa medjevali. Din hija xi ħaġa li tesprimi element barbaru u allura Kommissjoni tista' tikkonferma il-figuri li smajna jekk qed nitkellmu dwar 500 jew 500,000. E, Nistgħu ngħidu li dawn huma numri żgħar ma naħsibx. Jiena naħseb li dawn il-numri jirrabjawna, però dawn huma numri mhux konfermati U n-nisa jaddu mill-proċedura jintużaw skiken illi huma kollha sadid u allura aħna bħala Ewropa rridu nieħdu miżuri speċifiċi. L-Onorevoli Viszewskaska. Grazzi ħafna, Kummissarju. Jiena smajt b'attenzjoni id-debattitu u jiena orrifikata Għad-tisa darba qed ikon qed niċċelebraw il-jum ta' toleranza zero għall-FGM, id-disa darba li qed nonoraw dan il-jum. Miljoni ta' nisa kull sena madwar id-dinja u maffettwati minn din il-prattika. Nofs miljon jiġu affettwati fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma ċifri li jaġbuna għedin fis-seklu 21 u xorta waħda dawn il-prassi sadistiċi għedin jitwetqu. Jina ma nistan sib xejn li jista' ġustifika dan kollu, nistgħu nibqgħu nitkellmu nitkellmu iżda xejn mu sejjajn fl-aħħar mill-aħħar min se jitkellem għal dawn in-nisa jekk aħna ma nitkellmux għalihom kummissarju x'miżuri speċifiċi inti qed tipproponi. L-Onorevoli Forenza. Grazzi President, grazzi kollegi, grazzi Signora Kommissarju. Jiena naħseb illi rridu niffukaw naqra d-diskussjoni tagħna it-tema mhux il-kwalità kristjana tal-Ewropa, it-tema mhuwiex illi nindirizzaw dramma bħal din billi e, nirreferu anke għal elementi razzisti bħalma smajna l-lejla. Is-suġġett huwa il-ħelsin tan-nisa, id-determinazzjoni sħiħa tan-nisa, jiġifieri li aħna nirrispettaw in-nisa skont il-valuri tagħna Ewropej biex bekk inwaqfu il-vjolenza maskili kontra n-nisa li tieħu diversi forom minħabba d dominazzjoni tal-patriarkali. U allura ma nistawx nibqaw nistennew biex l-Unjoni Ewropea eh, taderixxi għal konvenzjoni ta' Istanbul u irridu u kol naraw illi tassew l-Istati membri jirratifikaw il-konvenzjoni l-Eurostat ma tatlinix statistika dwar il-problema fl-Europa. Naħseb illi fjum bħallum fejn aħna qegħdin nikbu aktar vitmi tassew irridu inqisu id-dritt il-kellima titlef il-mikrofonu taħħax qabżet il-ħin. L-Onorevoli Korazza Bilt. Grazzi, President, Komissarju Jurova. Jina kont hawnhekk sena ilu fejn faħħart il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni għat-tneħħija tal-FGM. Wara sena din il-prattika għadha fetwa miljuni ta' tbniet u nisa madwar id-dinja. Dan huwa abbuż kontra t-tfal, dan huwa reat u jiġi indirizzat bħala reat u għalissa waqt il-wasal il-waqt illi aħna nikkriminalizzaw l-FGM u tassew il-naraw illi dawk involuti ikunu jaddu mill-proċess ġuridiku. U għallura irridu inneħu l-element fejn wieħed ma jiġix ikkastigat. Iżda mbagħad irridu wkoll niffukaw fuq l-azzjoni esterna biex bekk aħna naddu l-informazzjoni, nadukaw dwar id-drittijiet ta' tfal u anki dwar riski mediċi ta' din il-prattika barbara li toħloq tant ħsara psikoloġika u fizika lil dawn l-bniet u allura irridu u koll nuru leħenna kontra, nsemmu leħenna kontra tradizjoniet pa' Senegal għanna NGO bħal Toskan illi et jati saħħa l-nisa lokali biex huma jeqirdu l-FGM fil-komunitajiet tagħhom. Biex nkunu effettivi b'mod konkret irridu nirrispettaw u nuru rispett għal kultura, reġjon u traduzzjoni. Iżda ma nistawx naċċettaw il l-vjolenza kontra it-tfal hija ġustifikata mill-kultura, tradizzjoni jew reliġjon. Bekk, kummissjoni jekk joġobkom isimaw il rekomendazzjonijiet li għandkom u il-President twaqqaf il-kellima. Is-Sur Nilsen għandu minuta. Grazzi. L-FGM hija tradizzjoni li għandha eluf ta' snin diffiċli li nindirizzaw il-kwistjoni iżda rridu tolleranza zero. Is-soċjetà qed tiġi modernizzata sa fl-istess waqt din hija realtà għal miljuni ta' nisa madwar id-dinja. L-FGM huwa tabu speċjalment f'dawk iż-żoni fejn l-att iseħ. In-nisa jgħidu illi dana kollu ma joħloqx biss problemi fiżiċi Tana taqs li kieku edin eh, nħitu ħal xaħat, u allura irridu tassew narfu illi ir-riskju tal-mutilazzjoni hija temmek, però kollox irrid jitqis fid-dawl tal-politika favur in-nisa biex bekk immexxu l-qudiem il-pożizzjoni tan-nisa fl-oqsma kollha inna nfittxu politika femminili u politika ta' svilupp eh, f'dan il-qafas u allura irridu nkomplu nappoġġaw in-nisa f'dan eh, il-qasam. Il-Honorable Gerlin. Grazzi, Signor President. Aħna l-koll naqblu illi l-FGM hija waħda mill-iktar forum barbariċi ta' kif aħna ta' kif ikun hemm kontroll fuq is sessualità u l-ħajja tan-nisa. il miskussjoni illum hija x'nistgħu nagħmlu aħna hawnhekk fl-Ewropa. U naħseb li hija xi ħaġa sabiħa li aħna qegħdin hawnhekk nitkellmu dwar li għana nimxu l-qoddim, iżda saq wasal il-ħin sabiex verament nieħdu pass il-qoddim, irridu naqsmu bejnietna l-aħjar pressi irridu jkun hemm infurzar tal-liġi, irridu jkun hemm prosekuzzjoni ta' suċċess sabiex turi kemmi ta' suċċess il-politika tagħna. Is-sema ir-Renju Unit dwar l-aħħar eh, attentat sabiex ikun hemm prosekuzzjoni u dan minkejja illi hemm 1.4 miljun eh, sterlina illi sabiex ikun hemm riforma fuq dan is-suġġett minkejja dan kollu xorta hemm tabib illi fil-fatt inħeles minħabba li u ma ġiex informat dwar l-FGM. Grazzi. Nkellem għal-imiss. L-FGM hija waħda mill-lar forum ta' violenza fuq in-nisa hija ksur tal-drittijiet tagħhom u id-drittijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-tfal ukoll toħlo eh, trauma psikoloġika, sessuali u tista' twassal għal mewt ukoll. Hija waħda mill atti ta' patriarkizmu fuq in-nisa. Din hija azzjoni l-sir ukoll b'mod inviżibbli dan il-fat li l-affarijiet jinħbew ma nistax isseparawh mill-fatt li n-nisa jippruvaw jiġu limitati milli jkollhom aċċess għal edukazzjoni sesswali tiġu mċaħda imċaħda mis-sesswalità tagħhom. Irridu minħabba nuqqas anzi ta' eh, nuqqas ta' koordinament fl-Unjoni Ewropea dawn is-sitwazzjonijiet għadhom qed jiġru in-nisa irridu jkunu kapaċi igawdu id-drittijiet tagħhom bisħieħ. Grazzi, is-Sinjura Matara għal minuta u nofs. Grazzi, Sinjura President, l ewwel l-FGM għandha bżonn tiġi indirizzata mill-iktar fis possibbli din hija din hija xi ħaġa fil-fatt illi waslet fl-Europa minħabba kultura differenti minn tana, kem ħafna nisa illi ġew mġela jgħixu eh, jgħixu b'din il-prasi wara li jgħixu, wara li kolom jgħaddu minn din il prasi kolom jgħixu fiħdan il-komunità tagħhom bil-fors mill-2011 law l-istituzzjoni fl-2011 l-istituzzjoni qed tippreżenta inti fil-fatt eh, klasifika dan l-att pala definizzjoni pala att barbariku. Iżda din is-sitwazzjoni waħda komplikat, diffiċli tara jekk kien hemmx effikaċità jew le minn dak iż-żmien li hemm. Hemm bżonn ta' sforz qawwi, hemm bżonn ikun hemm appoġġ mill-istati membri sabiex jiġu applikati l-liġijiet nazzjonali li jipprojbixxi dawn dan il-prassi. Irridu nqisu dan u sabiex għal ġid tal-vitmi irridu li nalmu u kol il-professjonisti fil-komunità u l-professjonisti li għadmu f'dan is-settur. Fifra raħna ċelebrajna il-ġurata internazzjonali kontra l-FGM, iżda jekk irridu li din e, jekk irridu li b'mod nikkontribwixxu b'mod ser nikkontribwixxu sabiex dan il-prassi titneħħa nifqu nitkellmu u nibdew nieħdu azzjoni. Grazzi. Issa l-Onorevoli Matta. Marta. Grazzi, Sur President, et nara illi ma tantx tkellmu irġiel fuq l-FGM il-lejla din kwistjoni serja u hija ħasra illi għan ftit irġil, din għandha tkun kustjoni illi tinvolvi kor l-irġil. Inti qed tindirizza parti mill-umanità meta titkellmu dwar l-FGM x'qed nitkellmu dwaru, qed nitkellmu dwar nisa li jiġu torturati, ħafna drabi jiġu kol maqtula, anzi xi drabi jiġu kol maqtula. Dan huwa bbażat fuq inugwaljanza fundamentali bejn in-nisa u l-irġiel, mhix kwistjoni biss Afrikana se kwistjoni wkoll hija kwistjoni Ewropea. Irridu li kullhom iktar kuxjenza, irridu li kun nippromovu bidla fil-mentalità, irridu nirratifikaw il-Protokoll ta' Istanbul u rridu jkollna sistema ta' azil li tieħu konsidra din dik sirġa l-FGM u l-situazzjoni serja f'xi pajjiżi. Dawn in-nisa mhumiex vittmi huma ġellieda u għalhekk għandna ninaqdu magħhom. Grazzi. Grazzi, issa Sinjura Jimenez. Grazzi ħafna. Stampa hija tiswa ħafna iktar minn elf stampa tiswa iktar minn elf kelma l-istampa li hawn hawnhekk hija eh, mara ta' mara li qed iżomm eh, mara li qed sikkina li tuża sabiex tipratika l-FGM. Din dan huwa reat ħafna irġiel jgħixu b'din il-prassi u huma jihdu gost din l-attività Kif din tista' tkun l-attività tista' tkun eċitanti għalihom meta meta n-nisa jkunu sakrifikati u mbagħad ikunu jistgħu jsibu raġel. Il-missiriet jappoġġaw dan. Jiena kont darba sejra festin fl-1993 eh, fl-Europa jissemmanzi kas fej kienem mara li eh, kienem tiflanz li tiħada missira minna li jesra festin u kella taħdi minn din tortura din tortura li saret fl-Europa. Irridu illi il-ġenituri fl-Europa fil-fat irridu kunem li l-ġenituri jgħidu illi ma jistawx ikunem FGM jisqu li mux ħajamlu FGM fuq it-tfal tagħhom irridu waqfu il-daw il-nisa illi kollom din is-sikina li e, toqtol tant e, toqtol tant nisa u s-sessualità tagħhom. Il-kelima li miss l-FGM illi jsir fuq e, il-bniet hija tradizzjoni li tinstab f'ħafna pajjiżi. Iżda hija forma ta' hija forma ta' manifestazzjoni ta' diskriminazzjoni fuq in-nisa L-FGM hija l-ksur ta' dritt tan nisa illi kollhom l-integrità fiżika il-dritt tagħhom li ma jkunux torturati b'mod l-iktar krudili. Illum il-ġurnata madwar 500,000 persun anzi mara fl-Ewropa għandhom riskju li jiġu soġġetti għall-FGM għanna numru ta' kazit u dim il-qorti għal dan ir-reati minħabba skont l-istitut tal-gwalenza fuq il-silġeni il-kazijiet u dim il-qorti laħu biss il-1% tal-kazijiet reali. Minħabba f'dan l-Unjoni Ewropea għandha l-ewwel net tiżgura li jkun hemm e, forzar kriminali e, u li n-nies fil-fatt jiġu u l-qorti. Rridu azzjoni speċifika minnaħa tal-Kommissjoni. Is-Sur Stier, għal-minuta u nofs madwar 140 miljun nisa u bniet madwar id-dinja jgħaddu mill-FGM u kif smajna madwar 500.000 minnhom fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ta' spess ir-raġunijiet għal din il-prassi huma kulturali, però il-dritt għal kultura għandu jiġi limitat jekk dan qed jikser drittijiet tal jekk tikser id-drittijiet tal-bniedmin bħalma qed jiġri fl-FGM. E, Fl-Ewropa għandu jkollok id-dritt għas-sigurtà, d-dinjità, id-dritt li l-bniet ikollhom aċċess għas-saħħa ma jiġux torturati l-FGM rappresenta fil-fat il-ksur ta' drittijak għal-ħajja u kol għagġeri l-FGM twassal għal-mewt. Għalek irridu niproteġu l-dawn il-bniet u nisa. Irridu nġildu dawn il-tradizzjonijiet eh, tal-biza l-FGM fil-fat s-sir mill-inqas 28 eh, pajjiż fl-Afrika u pajjiżi fl azja Dawn pajjiżi kollha jirċievu għajnuna għajnuna għajnuna finanzjarja għal żvilupp din l-għajnuna għandha tinduża sabiex niġġieldu l-FGM kif u biex eh, niġġieldu wkoll iksur ieħor ta' drittijiet tal-bniedem. Għalhekk jiena nixtieq saqsel il-Kummissjoni il kemm tikopra mal komissarju Mimizza fuq dan eh, fuq il kwistjoni Issa Signora Ġufrida għal-minuta. Grazzi, President. Xifti jiem eh, ilu fil-ġurnata dinija eh, mill organizzadinija Dinija tas-Saħħa ħarġu l-figuri ta' din il-prassi barbarika u għastmat illi 500 miljon jew tifla fid-dinja jgħaddu mill-FGM. Fil-pajjiżi tal-qarn tal-Afrika, l-Eritrea, l-Somalia, zanka pajjiżi oħra bħal Gwinea u l-Eġittu, din tolqot percentaġġ qawwi tal-nisa. Iżanka fl-Europa, fl-Italja u estmat illi madwar 40.000 mara jgħaddu minn din il-prattika l-FGM illi tamel il-mara oġġet u neħila il-dritt għal pjaċir sessuali irridu niprojbixxu dan din il-press irridu noffru l-aqwa jnuna lil-vittmi rridu kun hemm kampanja ta' informazzjoni għal eh, u fil-fatt eh, dannaw il-min jagħmel din il-pressi. Irridu nagħtu kuraġġ lil-nisa li għaddu minn dan. Grazzi is-Sinjura Regner għal-minuta. Komissarju, inti smajt messaġġ simili ħafna minn għandna l-koll, rispettivament aħna ġejjin mill-lemija u mill xelluk aħna kontra l-FGM. U aħna bħala MPs nejdu illi huwa reat huwa reat kontra d-dinjità tal-bniedem u x'in il-konklużjoni. Il-koll naqblu li l-Unjoni Ewropea f'dan il-kuntest m'għandix qed tiddiskuti iżda tkun qed tieħu azzjoni kampanja l kampanja ta' informazzjoni iżda l-iktar li importanti għalija u li ma' ma sempliċement insemmu insemmu dan is-suġġett, iżda l-FGM li tkun parti mill-politika tal-eżili jekk jogħġbok dan il-messaġġ ħudu miegħek għax diversi nissemmew aħna bħala MPs qed nbuttaw dan is-suġġett il-qudiem. U ħafna minna jixtiequ l-istess ħaġa li jkun parti mill-politika tal-eżili ġifieri. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal-catch tiegħi. L-FGM ħafna drabi li fġem tħallis konsegwenzi e, serji ħafna uġi, infezzjoni, komplikazzjoni fit u waqt il-ħlas, e, ħafna mwiet, dan, dan ma bisftit il-konsekwenzi ta' dan e, lat inuman. L-FGM jikser il- id ta' u drittijiet tan-nisa u tal-bniet madwar id-dinja u jmur kontra wkoll id-drittijiet tat-tfal minħabba nuqqas ta' implementazzjoni ta' dawn l-azzjonijiet il-bniet huma wkoll immutilati fl-Ewropa jew inkella jittieħdu fil-pajjiż toriġni tal-ġenituri tagħhom. Irridu niżguraw illi dawn il-bniet ma jibqgħux jib jisiru eh, vittmi wara li l-ġenituri kunu kastigati għal dan il-għat. Minut, minuta għal eh, kellim li jmiss Nixtieq nifraħ lill kummissjoni l-Pentazzjoni li nediet xi ħaġa li ma nistax nemmena li f'dan is-seklu għadna diskutu dan is-suġġett. Nixtieq nsaqsi nistaqsu l-nfusna kif wasalna f'dan il-punt. Kif jista' jkun pressi tant barbarika issir fid-dinja tagħna fl-Ewropa f'pajjiżi f'pajjiżi kien hemm xiren ta' każijiet ta' tal-FGM fil-bqija tal-Ewropa qed nitkellmu dwar eluf oħra. L-istituzzjoni nazzjonali Ewropea għandu bżonn jieħdu azzjoni u naħseb li l-aħjar mod kif nagħmlu dan huwa permezz tal-edukazzjoni rridu niżguraw illi ikun hemm edukazzjoni madwar id-dinja rridu ikun hemm kampanji li jkunu mirati f'dawk il-żoni fejn hemm l ogħla riskju. Nota l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qed eh, tagħti rwol importanti l konvenzjoni ta' Istanbul. Il-kellim eh, l mikrofonu Il-kellim li mis. Grazzi. Kien hemm rapport li ħareġ fl-2013 mill-Istitut tal-Gwaljanza bejn is-sessi u dan ir-rapport ikkonkluda li l-FGM din il-prassi e, barbarika kienet fenomenu ta' madwar id-dinja vittmi jew nies li huma kapaċi jkunu qegħdin firisku li jkunu vittmi ta' din il-prassi madwar id-dinja franka fl-Ewropa l fgm hija ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U għalhekk għandna bżonn niġġieldu niġġieldu din mutilazzjoni din għanda tkun ir-raġuni għaliex persuna tista' tista' eh, tfittex l-azil, irridu kol database sabiex niproteġu l-bniet, irridu li dawn li għamlu dal-mutilazzjonijiet jiġu mres għal-qorti. Grazzi ħafna. Eżis ħbib, kelma li mis, Eżis ħbib, smajna ħafna stejjer tal-biza il-lejla. Jiddispeċi li law daqsan ftit nies hawn f'din l-awla. Matul is-sija li diskutejna, matul qed niddiskutu 420 tifla għaddaw mill-proċedura tal-FGM permezz u ntużaw fuq permezz ta' sikkina bis-sadit jew eh, għodda oħra in-nisa għandhom id-dritt li jieħdu pjaċir waqt is-sess. Meta naraw nuqqas ta' bilanċ eh, fost, anzi f'din l-awla naraw illi għanna triqib sa' qoddimna irridu li nkonvinċu l-irġiel kollha madwar id-dinja fuq dan il-gruppi politiċi eh, madwar id-dinja u madwar l-Ewropa rridu jaħdmu qatt biex irdu din il-prassi kelma li mis, eh, grazzi ħafna, Signor President, eh, il-mutilazzjoni tal-ġisem hija xi ħaġa li rridu niġġieldu alla volja jien nirrispetta il-kultura, eh, kulturi differenti u reliġjonijiet nixtieq insemmi li l-FGM li mhix parti mir l-ebda reliġjoni. Ma kemm il-darba diskutejna dan is-suġġett eh, f'dibattiti differenti, f'konferenzi differenti, dan id-dibattitu partikolari jurina illi għadna ma wasalniex wis eh, il-bot. Għadna kważi fl-istess punt. Din il-kwistjoni għandna bżonn tiġi indirizzata b'qawwa, irridu nadottaw kwalunkwe miżura meħtieġa. Ma naħsibx illi għanna nużaw din pala skuża għal adozzjoni eh, maġla tal-Konvenzjoni ta' Istanbul tal-2010. Din hija xi ħaġa li hija fidejn fidejn l-istati membri u għandux ikun hemm pressjoni żejda minn tal-Kummissjoni. Kelma l miss? Sinjor Zaborska, grazzi, anzi, Sinjor Borzan, bħala eh, tabiba jiena u bħala bniedma jiena fil-fat eh, eh, nibqa mistaġba minn din il-prassi barbarika. Hemm bżonn li kuna persekuzzjoni kriminali fuq dawn il-każijiet. Ħafna vittmi nofs miljun vittma anzi jiexu fl-Unjoni Ewropea u 41 każ biss tressa l-qorti. Din hija din hija xaġa tal-mistħija, ma nistgħux niġġieldu problema illi ma nafux wis dwara irridu ninvestigaw l-aspetti kollha ta' din il-prassi u nedukaw il-professjonisti. Irridu nipproteġu il dawk li huma direttament fil-periklu. Mem lebda Eh, data ta' skadenza fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni hija sempliċement lista ta' xewqa sbieħ. Grazzi ħafna sa' Sinjura Tomasic. Grazzi jiena nappoġġa li kunem qafas leġislattiv b'saħħtu illi wassal għal erda ta' dan ta' din prassi tal-biża fl-Unjoni Ewropea. Iżda jien ninsab ċerta li ser ikun problema anke jekk ikollna l-aqwa leġislazzjoni u din minħabba l-implementazzjoni ser ikun hemm bżonn ħafna ser ikun hemm bżonn qatt deċiżiv, irid ikunu deċiżivi sabiex nimplementaw din il-liġi fit-territorju tagħna. Pala parti mill-politika tas-saħħa din m'għandix tkun miżura iżolata, iżda tkun parti minn eh, min proċedura minn prezzi integrata. L-iżolazzjoni ħafna drabi twassal sabiex dawn in-nies jippreferu it-tradizzjonijiet tal-pajjiżhom. Irridu nintegrawhom l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tgħid b'mod ċar li minkejja l-multikulturalizmu din il-pressa ma tistax tibqa' aċċettata. Grazzi, ħafna kelma li miss. Grazzi, Signor President. Għanna bżon approċ multidisciplinarju għawnek rrit ikun hemm taħriġ għal professjonisti u rrit ikun hemm impenn qawwi għaliex din hija pressi barbarika inumana li hija appoġġjata minn nuqqas ta' formazzjoni, preġudizzju u hija xi ħaġa li wisq nisa għaddejjin minna dan huwa obbligu li l-kol kemm aħna li nemnu li n-nies għandhom drittijiet ugwali għandna nkun involuti fiha. Għandna bżonn azzjoni li b b'saħħitha li tidentifika il riski u li jindirizzaw dawk il-familji li e, vakanza fil-pajjiż t-oriġini tagħhom ibidluha e, f'traċedja għatfa għal-bniet tagħhom aħna rrit li kunem appoċ Ewropew għal dawn l-azzjonijiet. Minħabba fekk, komissarju għana bżon l-appoċ mill-bqija tal komissarju Kelli ma li jmiss. Grazzi ħafna. Il-statistika fuq l-FGM huma għadhom tal-biża per anka fil kemm fil-pajjiżi terċi kif kol fl-Unjoni Ewropea. Huma dawn biss statistika u dinja biss statistika parzjali. L-interventi għatem interventi oħrajn, għan bżon ta' sanzjonijiet, memx bizzejiet sanzjonijiet, ħafna drabi minħabba li l-vitmi ma jitkelmux għal nisa tleta riskju ta' vittimizzazzjoni fil-kas illi eh, jidbedu il-ġenituri. Dak li prezentat il-Komissarju sabiex eradikaw tal-fenomenu hija xi ħaġa tajba iżda bżonn li kuna liġijiet adegwati u kampanji ta' kuxjenza u li naġlu kol progress kulturali fl-Europa u l-lin minna u rridu nġildu sabiex nevitaw iridu niġġieldu kolumka violenza fuq in-nisa u t-tfal. Grazzi. Issa nagħlqu l-keġ bil bl-aħħar kelima, Sinjura Konivoj. Uh, thank you, President. I'm speaking. Grazzi ħafna, Signora President. Jena t-netkellem f'dan id-debattitu pala xaħat li jirrapprezenta eh, belt fejn hemm komunitajiet fejn issir il-FGM prassi barbarika kera ħafna u naqbel ma dakollu li jedna deġa fuq l-FGM. Però li ninforzaw il-liġi biss mhux biżejjed ma kien hemm l-ebda prosekuzzjoni ta' suċċess fil-Renju Unit kejja li din ila reat għal snin sħaħ, Franza biss kellha daqsxejn iktar suċċess. Għalhekk aħna rridu unħedġu lill komunitajiet innifisom sabiex jifmu illi din il pressja waħda ħażina sabiex jifmu anka lil dawn in-nisa u anka lil bniet sabiex dawn tal-aħħar ukoll ikunu jistgħu jersu qudiemna u jgħaddu l-esperjenzi tagħhom. Anka l-Komissjoni tista' tappoġġa b'xi finanzjar lil dawn in-nisa u dawn il-bniet. Grazzi ħafna dak kollox għal DI naddi il-kelma lis-Sinjura Jurova. Sinjuri. Emnuni, jena skandalizzata u kol din il-prassi bil-fat li għada għaddeja u illi n-numri ma daqsek oljien. Mux biss barra mill-Europa manka fl-Europa stess. Jena rajt dawn il-figuri ftit zminilu u qabel qasbis kont naf illi din il- prassi barbarika għada isseħ sekk. Jena qed nara x'riżorsi huma disponibbli fl-Ewropa u anke fl-istati membri u jidher li hemm leġiżlazzjoni illi fl-istati membri sta jissir prosekuzzjoni kontra din il-prassi. anka jekk l-FGM ma tkunx fil-kodiċi kriminali dejjem issib reati ta' dannu gravi u fuq meda ta' żmien twil u għalhekk l-istati membri jistgħu jużaw l-possibilitajiet legali tagħhom sabiex huma jaraw kif jistgħu jużaw bl-aħjar mod possibbli. Aħna qegħdin nitkellmu fuq din it-tolleranza zero kontra l-FGM. U anka kontra tolleranza zero kontra il-kriminalità. xi ħaġa ovvja meta qegħdin nitkellmu fuq l-FGM kemm il-darba eh, niltaqa mal-argument li jiena li d-dinja xi ħaġa li tradizzjoni xi ħaġa li jassir għal eluf ta' snin ħaġa ma nistax neħilsu minna għal-għada. Aħna nappoġġaw it-tradizzjonijiet kulturali illi għandhom jiġu appoġġati, però hawnhekk qed issir il-ħsara. il ħsara tradizzjoni li tmur kontra il-valuri kollha tal-Unjoni Ewropea għalhekk aħna għandna strumenti ehm, fuq liġijiet kriminali u anka leġiżlazzjoni ta' l-azil illi tagħmilha mandatorja lill istati membri meta jisiru l-proċeduri tal-azil irridu jqogħdu attenti għal persuni vulnerabbli dan mod speċjali għal bniet u anka nissa illi jistaw jkunu friskju li jkunu vitmi ta' din il-prassi. Għalek għanna iva strumenti. Din il-diskussjoni jenaħt illi il-Komissjoni manda lebda dritt li tamel ċerta pressjoni fuq l-Istati membri. Iva, veru, pero għanna dritt illi inħedġu l-Istati membri biex ma jgħodux jorqdu fuq din il-kustjoni fuq eh, l-implementazzjoni. Ovvjament huwa diffiċli illi niġġildu din il-problema jekk ma nafux eżattament kemm kbira. Nista' forsi insemmi xi statistiċi li smajna u anzi li rċevejna. Mill-aħħar informazzjoni illi għanna, morru l-ura għal l-2007, ġifiri Mux dejjem ikonna data aġġornata. Forsi anka parti minn hekk ħafna dawn il-figuru ma stimi biss. Għaliex palmedna huwa diffiċli ħafna sabiex tiġbor informazzjoni affidabli u għalhekk iridu nikkoperaw flimkien ma' aġenziji u jiena qabel semmejt ukoll fuq tkellimt qabel ukoll fuq strateġija ġdida fuq l-ugwalenza bejn is-sessi u kemm importanti din l-istrateġija biex niġġieldu l-vjolenza kontra n-nisa u anke l-bniet. Hawnhekk sa niżviluppaw tazzjoni u għalhekk nittamaw illi b'dan il-pjan inkunu nistgħu nħdu passi konkreti. Mill-esperjenza tiegħi il- pjan ta' azzjoni mhuwiex affidabbli biżejjed jekk id-dejta mhijiex affidabbli. Għalhekk irridu nkomplu naħdmu. Dak kollox minn naħa tiegħi nemmen illi sa nerġgħu nindirizzaw din il-kwistjoni għaliex hija kwistjoni serja għall-aħħar u jina dem san nkun disponibbli mhux biss hawnhekk fil-plenarja, pero anka bejn is-sessjonijiet sabiex natikom informazzjoni dwar dak li qiegħda tagħmel il-Kummissjoni jiena nifhem illi intom tridu azzjoni konkreta. Grazzi. Grazzi ħafna.